Cari colleghi. Colleghi. Għandi pjaċir l-inqa fil-plenarja tal-lum il-President tar repubblika Federali Ġermaniża. President, nixtieq nirringrazzjak tal-żjara li qed tagħmlilna u għawnura għalina li inti għazilt il-Parlament Ewropew għattini missjoni warra mill-Germania wara dik li għamilt f'Pariġi il-ġimgħa li għaddiet. U tlet eh, ġimat eh, mill-19 ta' Marzu minn mindu sirt President il-prezenza tijak il-lum turi li jinti impenjat lejn l-Europa, jinti tlabt li konna iktar koraċ għal Europa ħjar fejn il-libertà hija garantita u fejn kollha aħna naħdmu għal futur ta' paċi, prosperità u ġustizzja. Jiena żgur illi l-koraċ illi inti qed titlob issibu fost il-membri tal-Parlament u bil-prezenza tiegħek, President, inti tfakkarna anki fl-impenn tal-pajis tiegħek lejn l-Ewropa. Impenn li huwa dejjem iktar importanti, iktar illum, speċjalment meta nqisu il-deċiżjoni ta' wieħed mill-pajjiżi membri l-iktar importanti biex jitilqu mill-Unjoni Ewropea. Kien hemm momenti se naddu minn moment diffiċli u kien hemm momenti oħrajn diffiċli fil-modi u l-Unjoni Ewropea dejjem sabet it-triq tajba u biex tagħti anki risposti ġusti xieraqa. President, jiena mhux se nitolbok illum risposti ġusti ma nitolbok taħdem flimkien magħna għal futur tagħna komuni. Natik il-mikrofonu u nerġa' nirringrazzjak tal-preżenza tiegħek fi Strasburg.